l-Sinjura Nina Gill fissem l li għamil l-SND, mux għax għat titkellem eh, fissem l-SND. Grazzi ħafna, jina tajt l-appoċ tijaj għal-rapport dwar dawn il-benchmarks u nifraħ l-rapporter l-Sinjura Kora van Juvhajsen. Daw l-iskandli tal-indiċi juru biċċar benchmarks mhux regolati xista jiġri minn xi xista jistgħu waslu biex niġru biex nisir jisir iksir ser kontra l-konsumaturi u l-investituri. Il-Kummissjoni Ewropea sabet 1.7 biljun euro misruqa f'dan id-dawl. Allura dan ħaj impatt, jgħaj kollu impatt eh, fuq il-ħajja ta' kuljum tal-konsumaturi u anka il-pagamenti tal-mortgage għal miljoni ta' Ewropej. Meta ngħidu dan ma nistgħux dawk li jagħmlu investimenti fil-ekonomija Ewropea eh, għenu f'din il-manipolazzjoni. Allura l ftajim li għamin, ftejim għamin ftejim fuq u juri li hemm bilanċ tajjeb fil-kumitat tagħna tal-ikon u il-proċess iżdiet u l-konflitti ta' interessi ġew ġew kontrollati. Grazzi ħafna. Grazzi Sinra Gill u l-kellimni jmiss hija Sinjura Peter. Sinjura ċe, il-manipolazzjoni ta' daw l-indiċi tal-benchmarks huma importanti u seri ħafna rrid rridu nristawraw il-konfidenza u fiduċja f'daw il-benchmarks. 500 biljun euro fi strumenti għal finanzjament qed juri li trasparenza hija importanti, trasparenza fid-data u fil-metodi applikati jistgħu jgħinu għad riżoluzzjoni tal-interessi li jħoġum daw il-konflitti hija importanti u daw il-benchmarks huma importanti għax ifissru wkoll il-benchmarks li jkunu kalkulati b'mod fals jistgħu jollu b'mod artifiċjali rati ta' interess u jkollu impatt negattiv fuq il-konsumaturi fil-Kroazja għana kena skandlu reċenti fi franki Svizzeri li riżulta f'ċertu dizastru f'ħafna familji irridu nirstawraw fiduċja f'dan il-benchmark u dan il-rapport jgħin biex naslu għala dan. Grazzi, Signora Petir, Is-Sur Flanagan, u għal-kellim li jmiss, Is-Sur Flanagan, jekk joġbok. Grazzi ħafna, jina stjenejt fuq dan il-vot dan l-iskandalu reċenti kellna wera li l-industrija tal-finanzjament edha fuq net ma nix imorru ħafna li lil minn dak li għanna u l-market ta' swaba tal-industrija edha ma' leġizlazzjoni kollha u anka il-seta u l-poter tal-lobbyist tagħhom fermi iżjed isir imma forsi aħjar mix xej dan li kellna imma jiena xorta waħda stjenejt għal il-kellim. Next speaker is uh, Mr. Wolf. Madam Chairman. Signora Chair, grazie ħafna. Il-partit tiegħi u jiena ippropajna kontra din dan ir-rapport dwar il-benchmarks u li tinata aktar seta l-Komissjoni Ewropea. Il-benchmarks huma parti essenzjali mis-settur finanzjarju u swieq finanzjarji. Regolament diġa huwa kopert mir-Renju Unit mir-regolatur tagħna stess. Din ir-regolament testendi l-ambitu biex tinkludi anka komoditajiet tal-benchmarks u ma nħossux li għandu jkun hemm iżjed iżjed seta lill-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea dan ħajkun hemm inqas eh, skoperta tal-prezzijiet u ħajkun ta' vantaġġ kompetittiv eh, tal-Ewropa mal-Unjoni Ewropea. ħajkeċċu ħafna impjiegi mill-Renju Unit u jien għal darbuħra ngħid iva l-Unjoni Ewropea imma iva għal-Renju Unit u le għall-Unjoni Ewropea għax l-Unjoni Ewropea jħatja li jatkeċċi in-negozju in negozju mir renju Unit il-kellima li jmiss. Grazzi ħafna tal-kelma jien appoġġjajt l-adozzjoni tal-regolament dwar il-benchmarks li, li l-industrija tuża daw il-benchmarks dawn huma strumenti importanti biex ma nħallux frammentazzjoni ta' swieq. Il-funzjonament ta' suq uniku huwa wieħed mill-lanijiet tan importanti tal-Unjoni Ewropea. Il-regolament ċar irrit jaġixxi bħala prevenzjoni u jevita sanzjoni li ġew applikati f'Diċembru tal-2013 għad detriment ta' 17 miljun euro minħabba il-manipolazzjoni ta' daw il-benchmarks dan il-regolament għandu lan li nevitaw eh, konflitt ta' rati ta' interess u anka namluha tagħmilha possibbli għalina biex aħna naslu biex kon iktar għarfin tal-benchmarks allura dan huwa importanti ħafna biex nirriżolvu każijiet ta' manipolazzjoni ta' benchmarks u daw il-punti ta' referenza. Issa naddu għal-punt li jmissa tajt il-Presidenta il-rapport minn Pedro Silva Pereira dwar il-finanzjament għall-iżvilupp. L-ewwel kellim huwa Brian Hayes. President jina votajt favur dan il-rapport. U nifraħ ukoll il daw kollha li kienu parti minn dan ir-rapport. Aħna rridu namlu assolutament importanti li aħna serja ħafna fuq daw il-miri tagħna fuq internazzjonalment imma ħaġa fundamentali hija l-impenn għal 0.7 fil-mija speċjalment huwa l-każ pajjiżi li għadhom ma waslux f'dan, eh, inklusti pajjiżi stess. U kif il pajizi pajjiżi jimxu mill-awsterità l tkabbir ekonomiku irridu niffukaw ħafna biex inżidu l-investiment tagħna fuq eh, eh, żvilupp tajnuna barra minn xtutna pajizi importanti il-pajizi li għati zviluppaw li għadhom ma zviluppax li kollhom parti kbira minn dal-budget nasab dan huwa importanti ħafna aħna rajna progress tajjeb f'ċerti parti tad-dinja imma f'ċertu fil-Afrika ta' sub-Sahara għat m'hemmx progress reġistrat nasab huwa verament f'waqtu li nużaw il-parti kbira tal-perċentwal ta' l-budget tagħna f'dawn l-areas biex aħna naraw dan il-, il il-progress isir. Grazzi, Signora President, grazzi ħafna lilek u issa nkellim għal missija Nina Gill. Finanzjament għal svilupp huwa dizappuntanti ħafna li aħna maħniex xej rib illi naslu għallanijiet tal-millenjum tagħna. Stati stati membri bil-kemmet injatu l-0.7% tal-GNI tagħhom għall-għajnuna tal zvilup L-ispiża f'dak li għandu xaqsam ma' ħajjit tan-nies, f'dak li għandu xaqsam ma' termin ma' budget. Huwa ferm iktar baxx meta naraw nies li għedin jaħarbu mill-faqar u dak li l-faqar ukoll joħloq fis-summit ta' settembru nistgħu nħorġu b'aġenda li tkun kemm iktar b'saħħitha u iktar effettiva. Għandna bżonn pożizzjoni komuni iktar b'saħħitha f'Addis Ababa fil-konferenza ta' olja li għanna fl-ulju l-istati membri kollha li jitkellmu b'linja waħda, b'vuċi waħda. Dan ukoll fisser li għandna bżonn nieħdu verament azzjoni biex nejnu l-pajiz li għet jizviluppaw biex jollu rizorsi taħħom stess u l-politiki dawk li jamnu possibli biex daw l-pajizi jqumu fuq taħħom. Grazzi ħafna, grazzi lilek. U issa, il-Sinjura Peter. Grazzi ħafna biljuni ta' nisa domet jiexu fil-faqar u limitazzjoni ta' kura ta' s-saxħa, edukazzjoni, speċjalment f'pajjiżi fejn hemm il-konflitti u nuqqas ta' stabilta' ma' nix neħdu kont li hemm ħafna risorsi fid-dinja biex gradwalment intemmu din is-sitwazzjoni dan ir-rapport jitlob l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha biex jimpenju jimpenja ruhom fuq 0.7% tal-GNI tagħhom għal dan il-finanzjament ta' żvilupp. Da kollu fil-ambitu biex nirrispettaw l-anijiet tagħna. L-Unjoni Ewropea l-ikbar l-ikbar Eh, kontributur tal-ODA u ta' hija responsabbli minn 60% ta' kull ma ddaħħal l-ODA. L-ODA <clears throat> għandha tappoġġja servizzi soċjali bażiċi anka l autoimpiegament ta' popolazzjonijiet speċjalment fl-agrikoltura kif ukoll drittijiet ta', ta riproduzzjoni sessuali dan għandu jitħassar minn paragrafu 28 ta' dar rapport il-kellimni jmiss is-Sinjura Anderson jinvotajt favur dan il-rapport tal-finanzjament ta' sviluppat ta' svilupp kien hemm ċerti pufna, partikolarment dawk il-pajjiżi biex jikkontribwixxu li l-ewwel ħaġa li għandna bżonn huwa trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam finanzjament ta' żvilupp l-iktar importanti ir-rwol tan-nisa fl-iżvilupp u U ugwaljanza bejn is-sessi li jeda fil-qalba tal-attivitajiet konna il-mirit, timmira l-investimenti, il-kura tas saħħa edukazzjoni, impjiegi u nizu kont sħiħ tan-nisa u tfajliet. aħna nappoġġjaw il-drittijiet li għandhom xasma riproduzzjoni sessuali u dawk tas-saħħa kif ukoll għal drittijiet politiċi oħra. Grazzi ħafna.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 mill-qrib bejn il-finanzjament tal-iżvilupp u miżuri Ewropej biex biex għana nittakiljaw il-migrazzjoni u e, e, politiki dwar il-migrazzjoni u tal-azil. Hemm ħafna x'tista' tgħid fuq l-evażjoni ta' taxxa illi illi għandha x'taqsam ma' dal-fenomeni. U jiena naħseb li inti tittakilja daw il-problemi fis-sors tagħhom, fl-oriġini tagħhom. It-trasferiment ta' profitti għal lej ċerti partijiet huma waħda mill-problemi prinċipali biex li jesagġeraw is-sitwazzjoni għal pajjiż għal persuni li jitilqu l-pajjiż minn pajjiżi tagħhom minn pajjiżi ta' konflitt. U l-abbuż ta' daw il-persuni minn soħra u l-iżvilupp ta' politiki u azzjoni effettiva kontra korruzzjoni u tax havens hija il-bidu tal-progress kollu rridu namlu. U issa naddu rapporti li jmiss tas Pedicini nibdew bl-ewwel kellima. L-ewwel kellima hija Roda. Issu Roda. Roda? Roda u għandek il-kelma. Kull kellim jitħaq. Grazzi ħafna, skużawni, kont daqxejn mitluf imma ta' mill-sfidi li qed li jett niffaċċaw fl-Ewropa huwa biex nassiguraw illi aħna ikollna iżjed negozjanti, intraprendituri u jkollna edukazzjoni ġdida fl-intraprenditorjat din hija parti għandha tkun parti mis-sistema biex nappoġġjaw din iridu nisħu illi aħna għandna sistema Erasmus għall intraprendituri żgħażagħ. E apparti minn din, jekk aħna kellna ninsostnu dan l-ispirtu ta' imprenditorjat fl-Ewropa u importanti li l-istati membri wkoll jastienu mill-li implementaw iżejjed l-inizjattivi tal-Unjoni Ewropea. L-Istati membri nifusom għandhom jħidu l-inizjattivi li jefitaw tipi superflui ta' modi kif naġixxu u da kollu għandu jiġi mdawwar fil-leġizlazzjoni nazzjonali mill-Istati membri biex bekk ikollna kompetizzjoni jindaqs għax dan u li nista' jgħin l-intraprendituri tagħna biex jibdew u ngħinu li żgħażagħ biex jibdew b'dan il-mod. Grazzi. Is-Sur Eklesja jmiss il li jmiss. Grazie, signora. Grazzi ħafna, Signora President, aħna votajna favur ta' dan ir rapport fuq um, kura tas saħħa iktar sikura fl-Ewropa li ġdan jitlob il protezzjoni ta' ċittadini fir-rigward ta' tnaqqis fil-qasam tas saħħa Biex nassikur li jkun hemm biżejjed eh, professjonisti f'dan is-settur, nixtieq niġbed l-attenzjoni għal pajjiż tiegħi eh, l-sitwazzjoni tal-kura tas saħħa ġewwa Spanja. Is-sistema tagħna sa ftit ilu kienet l-iktar waħda effiċjenti fid-dinja, però il-Partit eh, Popolari ġewwa pajjiżi adotta politika Eh, li waslet għal deteriorazzjoni tas sistema tal-kura tas saħħa li maniġjar u kien hemm tnaqqis mod partikolari eh, eh, aggressiv ġewwa Valencia u Madrid f'dawn iż-żewġ komunitajiet awtonomi. Nixtieq infakkarkom sinjuri li l-proġett Ewropew huwa mibni fuq l-idea tad-demokrazija marbut ma' drittijiet soċjali u servizzi pubbliċi. Dawk li jattakaw is-saħħa qegħdin mhux biss jattakaw id-demokrazija imma wkoll qegħdin eh, jimminaw il-proġett Ewropew. Grazzi. Is-Sinjora Gill, jekk joħġbok. President jiena appoġġajt ir-rapport fuq um, kura tas-saħħa aktar sigura ġewwa l-Ewropa um, jus li fil-mija ta' ċittadini li jidħlu ġewwa l-isptarijiet fl-Unjoni Ewropea isopru minn um, um avvenimenti koroħ meta jirċivu l-kura tas-saħħa uh, antibiotiku u kolle da tikber dan ifisser eh, madwar 4.1 miljun persuna qegħdin jisopru mill-mart eh, relatat mal-kura tas-saħħa li qed joħloq uh, problemi personali u anka spejjes. L-aħbari tajba jgħat 30% ta' dan il-mart jista' jiġi evitat u l-Unjoni Ewropea jista' jkollha rwol importanti u kruċjali biex niksbu dan kollu biex naqsu il-pis li hemm fuq is-sistemi nazzjonali tas-saħħa li diġà jinsabu qed ehm, tjonsu f'ħafna pajjiżi mhux biss fl-Unjoni Ewropea eh, nitlob li jkun hemm regolamentazzjoni minn l-Unjoni Ewropea fuq l-antibiotiċi rridu nindunaw li l-mart ma jifqux mod transkonfinali għal stant l-Unjoni Ewropea għandha l-kapaċità li tikseb riżultati li l-istati membri individwali ma jistgħux jiksbu weħidhom u għal daqstant nitolbu li l-Kummissjoni biex tuża bisħieħ dan il-potenzjal biex tiżviluppa milli tiżviluppa inizjattivi u tassigura li jkun hemm monitoraġġ u ġbir tad-dejta għal ċertu mart u infezzjonijiet. Grazzi. Is-Sur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 rezistenza għall-antibiotiċi eh, da tikber u għal dastant iridu ninvestu biex niġildu din ir-reżistenza l-antibiotiċi m'jomx eh, ikel ehm, jew supplementa li ikel għalkemm mhux kulħadd jinduna. Aħna rridu nevitaw eh, ċertu użu ta' ehm, ehm, antibiotiċi fl-annimali u nassiguraw li jkun hemm iktar prevenzjoni u iġena. Hemm ħafna annimali li huma riżistenti għal din il-batterja u għal daqstant hemm ir-riskju li din il-batterja tgħaddi fil-ikel irridu nappoġġaw lil bdiewa li jiġġieldu din is-sitwazzjoni. Irridu għandna nimponu regoli riġidi fuq eh, eh, l-antibiotiċi għan-nies fl-2009 bħala rizultat eh, tal-swine flu in-nies bdew jixtru l-antibiotiċi ġewwa il-Litwanja. Aspett ieħor eh, huwa li nagħtu informazzjoni preċiża fuq il-pakkett. Eh, Kellim li jmiss il sistema ta' saħħa u pensjonijiet tiġi mirata minn ċertu eh, tiġi fil-mira ta' ċertu tnaqqis u ostilità ta' ċertu gvernijiet jiena favur li jkun hemm funzjonament tajjeb u mhux favur però ta' tnaqqis li jistgħu jagħmlu ħsara li drittijiet tal-pazjenti Walda Santina appoġġajt dan ir-rapport il-Kummissjoni Ewropea li fl-2012 stabbilixxiet li s-sigurtà eh, tal- pazjent qed tiġi mxekla minħabba miżuri ta' austerità li għandhom impatt fuq il-kwalità tal- tal-kura ta' saħħa 18% 12 tan nies jkollhom effetti ħżiena uh, per eżempju il-preskrizzjoni tal-medicini għal fuq ċertu pazjenti li l-effett tagħhom ma jistgħux jiġu analizzati jew inkella terapija mhux adattata flimkien ma konsegwenzi li għamlu ħsara eh, ta' għal tirri dani wassal għall ispejjeż ta' 2.7 biljun euro. Is-Sur Marja sandek il-kelma jek joġbok. Jena President, jena votajt favur ta' dan il-rapport eh, għal eh, kura ta' saħħa ħjar għaliex hija kompleta u adegwada imma nixtieq kundan għal fatt li seba' snin wara li aħna introduċejna reġistrazzjoni ta' sigurtà soċjali ġewwa l-Greċja aħna għandna eh, uf ta' ċittadini li b'mod illegali m'għandhom l-ebda forma ta' kura ta' saħħa jew pensjoni għal raġunijiet ta' reliġjoni jew jew protezzjoni tal-drittijiet individwali huma jirrifjutaw li jieħdu dan il-numru ta' reġistrazzjoni għalda san dan jfisser li huma qed jiġu esklużi mis-sistema eh, tal-kura tas-saħħa huma qed ikunu obbligati li jħallsu minn butom testijiet eh, tal-kura tas saħħa testijiet mediċi, eżaminazzjonijiet u dan huwa razzizmu u diskriminazzjoni li għandu jitwaqaf issa u eh, għal daqstant għalek qed nitlob li ikonna din l-azzjoni issa u din il-kamra. Mux qed nara li sur Nakov Naddu issa sur Kelly. Grazie President. jina kont kontent li konti għatawnek il meta kellna dibattitu il-bira flaxija uh, u jiena kellin l-opportunità li nitkellem ukoll dawn ir u huma uh, sensittivi u nista' nram ukoll fil-vot 637 uh, um, votaw favur u jien kont għet minnhom xaħġa ħaġa li xtaqt ngħid hija li hija importanti ħafna li meta wieħed huwa għamarit kull tentativ għandu jsir biex jiġi kurat. Iżda rridu nagħmlu iktar enfasi fuq li nżommu l nies nies eh, b'saħħithom. Bizziet enfasi li t-sir fuq l-sport u l-attività fizika, aħna żgur għandu jkollna iktar infrastruttura biex nagħtu lin nies l-opportunità biex jomu, jimxu, jġagjaw, jaw, jisuq rota u dan jgħin ħafna is-saħħa. Grazzi, naddu għalla aħar kelli ma' Sinjura Harkin. Jogħġbok, joġbok. Jiena appoġġajt l-emenda li talbet lill kummissjoni biex tqis għafas um, leġislattiv biex tikoraġġix li iżvilupp ta' eh, mediċina antibiotika ġdida. Fl-2011 elf pazjent imietu eh, eh, minħabba batterji rezistenti ġewwa l-Unjoni Ewropea. Il-pajjiżi tagħna għandhom problemi sinifikattivi minħabba din il rezistenza antimicrobial. Anka l-Irlanda, siċċuriru grupp nazzjonali ġi sar biex jitratta din il-kwistjoni. Is-Sur Holler mid-Dipartiment tas-Saħħa qal li hemm bżonn ta' azzjoni immedjata waqt li aħna qegħdin nitlu f'era fejn infezzjonijiet sempliċi jistgħu mill-ġdid jibdew joqtlu lin-nies. Xi ħaġa xokkanti però hija li skont eh, eh, Dr. Tony Cox tal-kolleġġ ta' eh, Irlandis qal li ehm, em, ikda doppja mill-li f'pajjiżi oħrajn ġewwa l-Irlanda fost l-anzjani eh, fl-użu tal-antibiotiċi għal daqstant irridu nieħdu azzjoni immedjata fuq din il-kwistjoni ta' eh, preskrizzjoni żejda tal-antibiotiċi. Din qed tagħmel sar lill-popolazzjoni ġenerali u anka lill-anzjani. Grazzi l sinjura Harkin. Rapport li miss huwa ta' Filip Dabakar opportunitajiet ta' tkabbir favur eh, l-ambjent u opportunitajiet tal-SMEs is-sur roda. Ik juħġbok. Grazzi jena ħarbat ċiftit għaliex għaliex li speech li kelli namel qabel, id-diskors li kelli namel qabel kien dak li suppost għamilt issa. Meta tkellimna dwar il-kura tas saħħa jena tkellimt dwar um, il-negozjanti, però probabilment ħadd manduna ħlif l-interpreti eh, forsi diskors tiegħi instaba xi ftit stramp, imma msomma m'għandix għal xi noqgħod nirrepeti u nirringrazzjak talli għaddejt li l-kelma. Grazzi l sur Roda. Is-Sur Balzo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 1000 biljun euro kull sena u l-2020 jaf pjaw dan is-suq u għalfejn għal daqstant huwa importanti għall sms li jkunu involuti f'dan is-suq għalfejn għandu jkollhom rwol fundamentali għaliex e, l-iżvilupp ekonomiku m'għandux ikun it-tmiem. E, Fl-Unjoni Ewropea 67% tax-xogħlijiet huma maħluqin mill-SMEs u għal daqstant huwa importanti ħafna għalihom biex dawn jiġu inklużi f'dan l-eġerċizzju. Irridu nuhom nassistuhom, għandna ngħinuhom fil-gwar tal-aċċess għal fondi u għandna nkunu viċin tagħhom tagħhom. Ikolli ngħid li jiena nsiba xi ftit stramba li meta niġu għal eh, Fond Strutturali Ewropew ta' Investiment, l-ESIF, eh, il-għajnuna li tingħata lill smes eh, ġiet fasla b'ċertu mod li titratta għal SMEs li għandhom l-kumpaniji li għandhom 3000 impjegat u mhux l-SMEs għal daqstant. Grazzi ħafna dandu għas-Sinjura Gill. Mikrofono. Dan mhuwiex biss importanti li nitrattaw il-kwistjoni tal-finanzjament tal-SMEs iżda wkoll biex ngħinuhom inaqsu l-ispejjeż tagħhom biex jimxu iktar favur l-ambjent. Fil-West Midlands fir-reġjun tiegħi il-finanzjament tal-Unjoni Ewropea kien ta' importanza kbira biex nmexxu l-qudiem l-iżvilupp tar-reġjun eh, f'wieħed mill-ikbar eh, settur eh, karbonju baħx fil-Renju Unit u għalda santri du komplu nibdu fuq dan l-isfort anka minħabba nofs tal-SMIs fil-reġun tijaj jgħidu li għatem għadhom edin eh, jidġildu biex jaċċessaw il-finanzjament ta' dan it-tip ta' inizjattiva. Hemm ħafna xoħġ għandu jsir hawnhekk imma u biex niksbu l-appoġġ tiegħi eh, il-punti li mexxew il-grupp tiegħi kien li nassiguraw li jkun hemm attenzjoni it-tajba l micro enterprises u l startups li jinkisbu il-potenzjali mod komplut u sinerġiji. Eh, aħna eh, għanna eh, namlu dan l smis tagħna u nużaw dan kollu bliktar mod effiċenti għal daqsanti opportunità mitlufa jekk dan ir-rapport ma jagħtix inizjattivi konkreti fuq dawn il-punti. Grazzi. Grazzi, issa naddu għal Sinjura Petir. hemm bżonn ta' impetus ġdid, impetus b'saħħtu għad kabbir u dan eh, wassal għal U għalda santina forġaj dan il-rapport, dan il-rapport, pero irrit jinkludi eh, vantaġġi li l-Unjoni Ewropea għanda u inaqqas l-spejjes li huma meħtieġa bħal per eżempju eh, l-outflow ta' risorsi u l-import tal-enerġija. ekonomija tajba flimkien ma' sorsi tajbin ta' finanzjament u l-partiċipazzjoni ta' settur privat huma pass fid-direzzjoni tajba zdar pożizzjoni eh, eh, ewlenija l-ekonomija m'għandix tkun għan fija nifissa. Il-punt eh, ta' pożizzjoni ekonomika hija s-sigurtà ta' ċittadini tagħna. Id-dejta fuq l-SMEs jgħidulna li huma jorb jitilaw għal 98% tal-kumpaniji Ewropej u ma joffru iktar minn 67% ta' xogħlijiet fl-Unjoni Ewropea u joħol u 50% ta' tkabbir u jgħinuna fl-istrateġija li aħna nabżon nadottaw. Grazzi. Jiena appoġġajt dan ir-rapport eh, dwar il-tkabbir favur eh, l-ambjentija eh, ta' beneficju għall europa fil-futur u jiena nispera li il kommissjoni taqra dan ir-rapport biex bekk dawn l-inizjattivi jitlu fuq l agenda ehm, għanna potenzjal mhux użat li jista' jżid il-kompetitività tal-kumpaniji Ewropej fir-rigward tas servizzi u l-produzzjoni. Għanna numru kbir ta' SMEs li jikkompetu fuq il-suq internazzjonali dwar soluzzjonijiet li kopru prodotti u is eh, green services per eżempju l-installazzjonijiet ta' bini, manutenzjoni, ecc. U eh, dan il kontestu huwa importanti wkoll dwar l-iżvilupp li dawn is-servizzi ħodor jiġu inkorporati fil-ftejmiet futuri u mhux biss it-titib. Grazzi. Thank you. Unfortunately, I don't see. Sfortunatament, minix nara l-sur Nekov din l-awla, għalek nandu għal-kellim l-limis li huwa l-onorevoli Hanan. Sur David Hannon. Thank you, Madam. Grazzi, Onorevoli President. Awnek ta' awnek qed naraw kollox inkixef fejn qed niddefendu politika ekoloġika l-ekonomija qed ngħidu li rridu nħallsu prezz għal anijiet ekoloġiċi li rridu nħallsu prezz għal li naqsu mit-tkabbir. Iva tajjeb, ek, imma jekk ngħidu li dan minnu nnifsu ser jistimula l-ekonomija, tant hija hija dawa ekonomika li din ma tagħmilx sens li jekk il-gvern jimpjega aktar nies joħolqu aktar xogħlijiet, aktar ħarsu taxxa u aktar tikbar l-ekonomija. Dan provaw eh, fil-Unjoni Sovjetika u dinja teoretika ta' sin and unseen cost, ġifri spejjeż li inti tkun qed tonfoq biex toħloq dawn ix-xogħlijiet, però fil-verità mhumiex il-politiċi il-politika ekoloġika li toħloq it-kabir u bil-kontra għandna arja aktar nadifa f'pajjiż żviluppati għaliex hemm it-kabbir u mhux bil-kontra. Grazzi onorevoli ħana nisra onorevoli Kelly. Grazzi tassew, signor President. Jiena u koll attendejt dan il-dibattitu l-biraħ flaxija meta diskutejna dan il-punt. U il-Kummissjaru għamil bieċa xogħol tajba meta iddeskriva il-rakomandazzjoni dan ir-rapport u l-maġġoranza tal-kellima kienu favur dan ukoll fuq 500 membru parlamentari vota favur dan il-rapport. Hemm opportunitajiet ekoloġiċi għal SMEs. Dawn huma essenzjali għall ekonomija Ewropea, 70% ta' xogħlijiet, 99% tal kumpani kull kumpanija kbira kemm kbira tibda bħala SME u għalhekk affarijiet bħala li naħbu fiż-żgħir l-ewwel huma importanti ħafna, mod partikolari biex għom, nejnuhom billi naħu l-burokrazija din hija l-aktar kwistjoni importanti fl-SMIs e u anke l-aċċess għal kreditu. Jekk xina nagħmlu din il-ħaġa nkunu minna biċċa xogħol tajba l sms Grazzi tassew. Grazzi Sur Kelly, issa l-Onorevoli Harkin. Jiena appoġġajt dan ir-rapport fuq inizjattivi għal kapir ekoloġiku mod partikolari l-emendi li appellaw li l-Kommissjoni tirtira leġiżlazzjoni li titfaw pizzajiet fi klim iħor li naqsu l-burokrazija jew jew green tape. Irridu namlu bilanċ bejn il-leġislazzjoni proporzjonata u effettiva u dan e, qed jappoġġi wisq peace fuq dawn il-persuni u mhux dejjem nħu l-anijiet tagħhom. Ħafna drabi nisimgħu l-politiċi li jilmentaw fuq il-burokrazija Ewropea fl-istati membri tagħhom stess. Jippuntaw subajhom lejn l-Unjoni Ewropea dejjem inwaħlu fi Brussell. Imma meta jkunu l-opportunità nappoġġew proposti tal-Kummissjoni biex nirtiraw l-leġislazzjoni burokratika ħafna sar jivvotaw kontra, inti ma jistax ikollok kollox, grazzi. Issa l-aħħar kellima l-Onorevoli Maletic. Sinjura President, dan ir-rapport fuq il-tkabbir ekoloġiku għal smis għandu x-xaqsam l-użu effiċenti u sostenibli tal-rizorsi enerġetiċi u l-nużaw enerġija alternativa u nenfasizzaw fuq il-ħtieġa li ikunem informazzjoni trasparenti anke għal dawn eh, l-intraprendituri żgħar. Għanna linji gwida dwar kif nistaw nejnu lill-SMEs biex jużaw dawn il-fondi Ewropej biex ikollna tranzizzjoni għal ekonomija ekoloġika. L-SMEs huma s-sinsla tal-ekonomija u huma il-muftiħ li ser jgħinna naslu għal aktar tkabbir. U najnu għanna nejnu għam jużaw opportunitajiet fuq livell Ewropew jina għalhekk appoġġajt ir-rapport ta' Sur Debaker għaliex irridu nejnu l-SMEs kam jista' jkun biex jipparteċipaw fit tkabbir ekoloġiku biex anke itejbu il-ħajja ta' ċittadini Ewropej. Grazzi tassew, is-seduta issa hija sospiża sa tlieta ta' wara nofsinhar.